Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Zunächst habe ich eine Mitteilung zu den Berichtigungen. Inkomplu bis-seduta għandi xi avviżi x'ngħidilkom il-Kumitati Ġuri Trump u Emple ma talbux voti skont ir-regoli tal-proċedura u eh, dawn il-kjarifiki issa jridu jkunu adottati. Issa Naddu għal punt li mis fuq l aġenda is-sitwazzjoni tas sigurtà f'Burkina Faso. Għal eh, nom tal-Kunsill il-Ministru Tupurajnen. Fl-aħħar xhur Is-sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Burkina Faso marret ħafna għall-ar u jiena nixtieq nibda billi nesprimi s-solidarjetà tagħna mal-poplu tal-Burkina iktar minn 200 ruħ inqatlu sissa f'din is-sena inklużi 60 vittma f'dan l-aħħar xahar. Din il-klima ta' inqasa sigurtà diġà qiegħda tpoġġi ħafna piece fuq is-servizzi ta' sigurtà eh, soċjali illi diġà huma mafu sin u għal qiegħda toħloq sfida kbira għal konsenna ta' servizzi ta' kura tas saħħa, ta' sanitazzjoni, eċċetera anki ta' koeżjoni soċjali. Il-gruppi ġihadisti qegħdin jimmiraw issa lejn il-forzi tas sigurtà u persuni ċivili bis bilan illi joħolqu ċirku ta' tpattija bejn komunitajiet differenti qegħdin jipprovaw Eh, joħolqu gwerra f'pajjiż li għandu storja twila ta' koeżistenza paċifika bejn nies ta' twemmin differenti u ta' komunitajiet differenti. L-Unjoni Ewropea illum hija eqreb minn qatt qabel lejn il-poplu ta' Burkina Faso il-poplu dan il-pajjiż huwa fil-qalba tal-azzjoni tagħna fis-saħel fl-aħħar seba' snin immobilizzajna aktar minn biljun euro għal programmi ta' żvilupp fil-Burkina. Il-Sinjura Mogherini kienet fuqadugu fil-sajf fil-, -sajf, fil il ħames laqa annwali bejn l-Unjoni Ewropea u l-G5 Sahel. Waqt il-laqa għalet eh, illi 138 miljon euro oħra se jinataw biex jappoġġaw il-G5 Sahel li għandu l-wol importanti fil-ġlida kontra il-terrorizmu u l kriminalità organizzata fil-reġun il-missjonijiet militari u ċivili tagħna fis-Saħel qegħdin jaħdmu aktar f'dar reġjun flimkien ma' eh, l-operazzjoni Franċiża Barkone. Il-koordinazzjoni bejn il-politika tas sigurtà u tal-iżvilupp hija waħda mill-isfidi essenzjali. U dan kien wieħed mill-messaġġi ewlenin li waslet ir-rappreżentant waqt iż-żjara tagħha. Aħna kontenti li l-pajjiżi tal-G5 impenjaw ruhom li adottaw affas integratu strateġiku propju sabiex jissinkronizzaw l-isforzi tagħhom fuq is-sigurtà u l-iżvilupp u jidentifikaw reġuni prioritarja l-azzjoni tagħhom. Il-gvern tal-Burkina u koll estiza, estenda il-pjan tal-emerġenza għal Sahel u reġuni viċini. Fwaqt iż-żjara tagħha Sinjura Mogherini talbet għal progress urġenti fir-riforma tas-settur tas-sigurtà l-ġlida kontra t terrorizmu tista' biss tagħti l-frott jekk il-forzi tas-sigurtà jirrispettaw l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Dan huwa l-uniku mod ta' kif wieħed jista' joħloq fiduċja bejn l-awtoritajiet statali u setturi kollha tal-popolazzjoni. Il-dialogu nazzjonali reċenti huwa importanti għal bini ta' koezjoni nazzjonali. Importanti li l-komunitajiet etniċi kollha fil-Burkina jħossuhom parti minn familja nazzjonali. Kif il- terroristi joħolqu il-mibeda, l-istat għandu jġbet lejn in-naħa l-oħra u jinvesti f'sens ta' appartenenza ċittadini kollha. Is-sigurtà hija essenzjali imma mhijiex l-unika tweġiba għall-isfidi li qed jiffaċċa dan il-pajjiż li aħna norbtu eh, kwestjonijiet politiki ta' sigurtà u ta' svilupp kollha flimkien huwa essenzjali ngħidilkom illi waqt il-vjaġġ f'Burkina rappreżentant li żaret ukoll skola li hija finanzjata mill-Unjoni Ewropea għaliex l-edukazzjoni u t-tagħlim huwa s tas-saħħa kwalunkwe pajjiż. Koordinazzjoni internazzjonali wkoll hija importanti u l-Unjoni Ewropea hija lesta li taħdem aktar mad reġjun kollu kemm hu. Għal din ir-raġuni aħna ħadna l-opportunità tal-laqa straordinarju tal-Ekovas f'Wagadugu is-sibt li għadda biex niddiskutu ma' pajjiżi tar-reġjun imwessa kif biex naraw kif jistgħu jikkontribwixxu fil-ġlieda kontra t terrorizmu nistgħu aħna nikkoordinaw l-azzjonijiet rispettivi tagħna. Mill-2015 pajjiżi pajjiż paċifiku bħal Burkina Faso kellu jiffaċċja ħafna vjolenza mingħajr preċedent. Aħna l-Ewropej u koll zidna l-appoċ tagħna biex inwaqfu din l-eskalazzjoni biex nistabilizzaw reġjun li huwa kruċjali għas-sigurtà tagħna u biex ngħinu lil poplu tas-Saħel jieħu l-futur tiegħu fideh. Aħna se nkomplu nibqgħu imsieħeb b'saħħtu għal Burkina u għal poplu tal-Burkina. Grazzi. Vielen Dank, Frau Ministerin Tupurainen. Grazzi ħafna, Ministru Tupurajnen, l-Onorevoli Holveni. Grazzi ħafna. Eh, il-tul, il-til tal-massa biddel eh, l-istrateġija kollha eh, situazzjoni ta' sigurtà fiż zona ta' Sahel bħalissa da' tajturi li il-kalifat jgħat jestendi il-seta tijaw. Għem eh, miljon u 200.000 persuna li għandhom bżon ta' għajnuna umanitarju urġenti f'din iż-żona mill-2015 inqatlu 500 ruħ mill-Islamisti f'din iż-żona biss. Eh, ġew attakati skejjel, ambasċati, ċentri militari, eccetera, u kellhom li jingħalqu elf skola u 300.000 student ma jistawx jibqgħu jmorru l-iskola. Fl-2019 l-affarijiet marru għall-ara qed isiru attakki għal raġunijiet reliġjużi pereżempju kontra il-komunitajiet reliġjużi kien hemm Salesjan Spanjol ta' 57 eh, eh, nisrani inqatlu u kol mill-Ewropa irridu nibatu għajnuna sabiex inħarsu id-diversità etnika u reliġjuża ta' dan ir-reġjun. Soluzzjoni tajba tista' tkun illi aħna inqisu illi l-Knisja għandha rwol importanti x'taqdi fis-soċjetà u anki għas-sigurtà u l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jibqgħu li aħna drabi aħna ninsew li dat tip ta' attakki għal raġunijiet reliġjużi rridu nqisu l-importanza għal ta' dawn il-komunitajiet reliġjużi bħala parti mill-istruttura soċjali fil-pajjiż. Bħala strutturi li joffru appoġġ. Irridu nifmu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna mill-2015 intom għatu gruppi estremisti għeddin ifaqsu fil-Burkina Faso b'attakki dejjem iktar numerużi u um, aktar violenti. Dan ir-reġjun ta' Sahel huwa vulnerabli ħafna f'termini ta' sigurtà u l-G5 Sahel huwa utli biex niġġieldu kontra dawn il-gruppi armati ma' kif qal il-President Kabore if il-Burkina hija vulnerabli minħabba l-faqar. Il-gruppi ta' il-ġlida kontra terrorizmu mhux l-unika soluzzjoni soluzzjoni hemm bżonn ta' strateġiji b'saħħithom għall-iżvilupp. U f'dan il-qafas li l-Burkina ħadet miżuri ta' protezzjoni ta' setturi tal-produzzjoni bħal pereżempju l-żdej tal-likel jew it-sokkor li meta ikunu prodotti joħolqu il-xogħol u jiswew inqas flus. Mela komun l-Unjoni x'inhi tagħmel tippromwovi ftejimiet mal- mal-punent tal-Afrika li jeqirdu il-komunitajiet u eh, naħseb ikun iktar intelligenti u iktar koerenti u iktar siwi illi u sħubijiet illi jipproteġu l-ekonomiji lokali flok għom. L-agrikoltura tirrappreżenta 82% tal-popolazzjoni attiva fil-Burkina Faso u dan l-ftemiet ta' skambju liberi, eh, skambju ħieles qegħdin irdu l-ekonomija tal-Burkina u l-impjiegi ta' ċittadini tagħha. L-Unjoni Ewropea trid tirrevedi il-ftemiet li għandha mal-Afrika sabiex ikun verament politika ta' żvilupp fis-sustanza u mhux biss fuq l-azzjoni ta' protezzjoni tas sigurtà u azzjoni militari. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Arena. L-Onorevoli Beg. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sitwazzjoni fil-Burkina Faso hija eżempju eċċellenti ta' kif il-politika tagħna fil-ġlieda kontra l-estremizmu Iżlamiku falliet Naħseb illi huwa probabbli li l-kaos illi hemm f'dal-pajjiż jista' jwassal għal migrazzjoni tal-massa għaliex in-nies li qed ifittxu s-sigurtà għandhom nejn jaqbża qabża sal-Ewropa. L-Burkina Faso kienet pajjiż paċifiku issa l-Kaida u estremisti tal-Boko Haram ħadu il-pajjiż fidejhom u dawk illi tħarġu fl-Afganistan u qegħdin jistgħu jixtru l-armi mill-Libja Dana qed jagħmlu ħafna ħsara lill popolazzjoni ċivili imma issa b'mod partikolari qegħdin jimmiraw fuq l-insara daw kollha li jilbsu kurċifis jistgħu eh, jiġu attakkati, jinqatlu, il-knejjes jinħarqu, aħna ma nistgħux noqogħdu ma nagħmlu xejn waqt li daj qed jiġri. Pajjiż ieħor illi qed eh, jinqatlu l-insara kollha u din hija xejra kera tal-Iżlamiżmu u li rridu nwaqfuha. L-Onorevoli Kanko. Sorry. Um, Madam Minister. Signora Ministru, kollegi, il-libsa li għandi fuqi għamlita tifla mill-Burkina Faso meta aħna kena l-età tagħha konna mimlin holm u min ma joħlomx meta jkollu 20 sena imma x'futur għandha i flimkien mal-motur tagħha fir-raħal fil-Burkina Faso jew għatfall tfal tagħna eh, il f'dinja fejn il-ġihadizmu qiegħed jikber. Jiena kont nilab ħafja fil-eliqi u issa hemm biss violenza imma id-dinja għal qed meta kien qed jiġu l-istess affarijiet fl-Iraq u Sirja l-Istat Islamiku l-Al-Qaida Boko Haram qegħdin jikbru jissaħħu fil-Sahel u sadattant hemm jisiru ħafna laqat imma naħseb illi wasal il mument illi nieħdu azzjoni l-impatt tal-nuqqas ta' sigurtà hija xi ħaġa reali ħafna fil-ħajja ta' dawn il-persuni ħafna violenza li qiegħda iċċaħadhom mill-edukazzjoni li għandhom bżonn u dejjem riskju akbar li jiġu ingaġġati mi gruppi armati u anke li jkun hemm pereżempju bniet li jiġu stuprati u jisfaw tqal il-ċentri tal-kura tal tas-saħħa qegħdin jingħalqu u eh, ma jistax isir rapportar fuq operazzjonijiet militari. Għadni kif kellimt ma' mexxej tal-negozju il-bira fi Brussel għallu li l-komunitajiet tan-negozju qegħdin jitilqu għandna bżonn ta' iktar azzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Kanko, għal minuta l-Onorevoli Zorinjo. Grazzi ħafna, President. Il-rapporti minn Burkina Faso iħasbuna ħafna fil-dawn il-pajjiżi situazzjoni umanitarja u tas sigurta sejra mill-ħażin għall-lar. Qegħdin naraw kriżi umanitarja mingħajr preċedent miljunu nos persuna li huma vulnerabbli u li għandhom bżonn lajnuna minn għandhom bżonn għajnuna umanitarja nis spostati iktar minn 300.000 tifel u tifla li ma jistawx imorru skola għax dawn inalqu Deġa inqatlu eh, mijiet ta' persuni fl-aħħar xhur u l-gvern prova kemm jista' jkun illi ehm, eh, jala il-gruppi terroristiċi eh, fil-tramuntana fil tal-pajjiż sabiex ma jkunux jistgħu azzjoni fil-bqija tal-pajjiż. Imma dana ġej kritikat għaliex kienet azzjoni li ma tantx kienet ikkoordinata għal daqstant mhux tant effettiva. Il-ġlieda kontra il-terroristi u kontra li joħolqu il-kaos u jattakka taw iċ-ċivili b'mod eh, bla razan eh, irrid jieqaf. Però hemm bżonn ukoll il-solidarjetà tal-komunità nazzjonali il-Burkina Faso trid kontra it-terroristi u l-Unjoni Ewropea titkompli tkompli toffri l-appoġġ tagħha favur is-sigurtà u l-paċi. Grazie. Merci, Monsieur le Président Iktar minn 300.000 persuna spostati 2000 skola maluqa insara u għallima li l-unika ħaġa li għamlu ħażin u għalli għamlu l-Franċiż. Din hija realtà traġika ta' Burkina Faso li qiegħda fidejn il-terroristi iżlamiċi ta' minut tort sagrifiċċju ta' eh, f'Mejju li għadda ta' tnejn minnis li fakkarna sfortunatament l-impenn tal-Franza f'din il-ġlida kontra terrorizmu mill-2013 imma dak li ġara f'Wagadugu il-ġimgħa li għaddiet Anki fil-konferenza ta' Brussell fil-2018 dak l-impenji li ttieħdu irridu jkunu rispettati, irridu natu każ dak li qegħdin jitolbu l-armati lokali għandhom bżonn it-tamir u t-taħriġ għandhom bżonn l-enerġija mix-xemx, infrastruttura l-enerġija, għandhom bżonn toroq, għandhom bżonn appoġġ mit-tweġiba u l-għajnuna li natuhom jiddependi għalina il-futur, il-sigurta futura tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Bilde. Issa nibdew il-catch tijaj, nibdew bis-Signora Kempa. Grazzi ħafna, Signora Ministru il-Burkina Faso ja pajjiż fejn seħħew bosta attakki f'dawn l-aħħar erba' snin, attakki mill-ġihadisti kontra eh, mexxejja eh, reliġjużi partikolarment insara ma mhux biss ħafna minn min nies tal-Burkina jgħixu fil-faqar fil u jonfqu jistgħu jonfqu inqas minn dollaru kuljum minn eh, l-2018 law aħna konna qegħdin nippruvaw nilħqu blajnuna tagħna l-ifqar nies u dak li kienu l-akbar vittmi tal-ġihadisti. Eh, bnejnilhom iktar minn 60 binja fejn jista' il-familji l-iktar fqar ikunu jistgħu jgħixu. Imma apparti l-azzjoni li proponejtu intom dak li għandna nagħmlu huwa illi inżidu l-għajnuna umanitarja hemmhekk fil-post Hemmhekk irridu nżidu l-isforzi tal-Unjoni Ewropea eh, kif hemm pajjiżi bħal tagħna illi qed jgħixu hemmhekk fil-post. Grazzi għal dan id-dibattitu tal-lum għalina huwa importanti ħafna mill-perspettiva tat-teddidiet illi qed jiffaċċaw anke l-kundizzjonijiet tal-ħajja hemmhekk fil-Burkina Faso. Grazzi ħafna, Signora Kempa. Mela, wasanna fit tmim il-proċedura catch DI u issa għannom tal-Viċi President tal-Komissjoni rappresentantoli tal-affarijiet barranin u politika tas sigurtà il-Ministru Tuparajnen. Sur President, membri tal-Parlament, l-ewwel nett irid nisħaq li dan id-dibattitu kien rilevanti ħafna l-azzjoni li qed nieħdu bħalissa u li se nieħdu fil-futur nixtieq nirringrazzja l-onorevoli membri għall-interventi tagħhom. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti xtaqdi fis-saħel u rnexxinna nimplementaw approċċ integrat bħala wirja tal istrateġja globali tagħna l-ġimgħa d-dieħla Sinjura Mogherini se jkollha l-opportunità illi titkellem fuq dawn il-kisbiet fil-marġni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fuq seduta partikolari fuq is-Saħel u l-Mali. Jiena se l-opportunità biex nilqa il-sħobija ġi seba fuq l-inizjattiva Sahel u nkomplu nappoġġaw il-approċ integrat ta' ta' viżjoni fit-tul u nevitaw id-duplikar. Pala follow-up pal kontatti li kena dan l-aħħar mal-kontropartijiet lokali tagħna u bażi ta' debattitu tal-lum serħu raskom li aħna ma nistawx u maħniġ beħsibna inħallu l-Burkina Faso waħedhom u nħalluhom jiffaċċaw l-sfidi li għandhom qudiemhom waħedhom. Vielen Dank, Frau Ministerin Tupurainen. Die Aussprache ist damit. Grazie ħafna, Ministru Tupurainen. Bekka laqna id-dibattitu fuq dan il-punt, issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Din hija dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar l-iżviluppi riċenti fis-sitwazzjoni politika u fl-implementazzjoni tal-proċess ta' paċi fil-Kolombja. Issa fissem il-Viċi President il-Ministru Tuprajnan għanda il-kelma. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Three years ago. Grazzi ħafna, Sur President, let ilu il-Kolombja u rrit d dinja li anka l-ikbar u l-iżjed konflitt violenti jista' jintemm. Ħadd ma immaġina li l wieħed jibni il-paċa tkun xi ħaġa faċli, imma għaddew tliet snin u l-maġġoranza tal-Kolombja issa ma jridux imorru lura għall-ar żminijiet tal-istorja ta' pajjiżhom. E, Il-Viċi President Mogherini marret il-Kolombja l-ġimgħa li għaddiet u rat pajjiż li ħares il-qoddim mhux lura Il-President għal li u les li kompli implementa dan il-ftejim. Il-mexxejja tal-fark bħala partit politiku u l-maġġoranza tal-ex ġellieda għadhom impenjati propju għal dan il-ftejim. Huwa minnu li grupp żgħir ta' dissidenti tal-fark iddeċidew li jerġgħu jerfaw l-armi. Aħna ikkundannajna dan l avis għaliex aktar violenza mhijiex il-tweġiba għall isfidi li qed jiffaċċa l-pajjiż imma m'għandniex ninsew li dan biss grupp żgħir ta' dissidenti. Dan ma jfissirx li aħna ma narawx l isfidi li qed jiffaċċa il-proċess tal-paċi, il-qtil ta' eh, mexejja lokali, il-difensuri tal-ġrittijiet tal-bniedem kif ukoll membri eh, ex-membri tal-Fark qed iħasbuna il-koll. E kif qed jorbu l-elezzjonijiet qed naraw li dawn l-azzjonijiet qed jiżdiedu. Irridu nassiguraw il-protezzjoni għal dawk li qed jiġu medda sabiex il-ħatja jiġu jitresqu għal ġustizzja. U anka hemm bżonn ta' lajnuna pratika tal-Unjoni Ewropea flimkien mal appoġġ għas soċjetà ċivili b'mod partikolari l-unità tal-investigazzjoni fil-uffiċċju ta' prosekuzzjoni niddefendu l-ħajja tan-nies fil-Kolombja. U l-Unjoni Ewropea qiegħda magħkom aħna rridu ngħinu lil Kolombja biex qid verament tikseb il-paċi. Waqt iżjara fil-Bogotà, il-rappreżentanta Oli Olja ħabbret numru ta' miżuri biex inżidu dan il-proċess tal-paċi. Hi iltaqat ma' numru ta' uffiċjali il-Kummissjoni tal-Verità, l-unità li tfittex il-persuni li sparixxew kif ukoll l-entità tal-paċi. I ta' għalet li ħajkun hemm 4.5 miljun euro bħala appoġġ u aħna għandna l-intenzjoni li eh, nappoġġaw ukoll il-Korp tal-Paċi. Sissa l-Unjoni Ewropea investa madwar 645 miljun euro f'dawn l-aħħar snin biex nappoġġaw il-paċi fil-Kolombja, inkluż permezz tal-ħolqien ta' eh, fond fiduċjarju apposta. L-Unjoni Ewropea hija wkoll eh, l-ikbar investitur barrani fil-Kolombja b'enfasi partikolari fuq l-iżvilupp sostenibbli fl-iżjed oqsma li ġew affettwati mill-konflitt Apparti minn dan kollu, rappreżentanta Olja ħabret ukoll pakkett ġdid biex tappoġġa il-solidarjetà tal-Kolombja lejn eh, l-immigranti u rifuġati mill-Venezuela. Ħankunu qegħdin inżidu 30 miljun mal-120 miljun li diġà ġew investiti. Issa hemm 1.4 miljun rifuġat u migrant mill-Venezuela li sabu eh, kien fil-Kolombja u li jkunu jistgħu jospitaw lil dawn in-nies dan jagħti eżempju l reġun u lid dinja Imma mhux biżejjed li infaħru il-pajjiż u r-reġun għandu bżonn aktar appoġġ internazzjonali. U l-Unjoni Ewropea tagħmel l-almu tagħha qed tagħmel ir-rwol tagħha qiegħda eh, fit-tmexxija fil-komunità internazzjonali. Il-poplu tal-Kolombja jaf li flimkien ma l-impenn kontinwu l-appoġġ kontinwu tal-Unjoni Ewropea jistgħu serħu fuqu. Minn meta ġie firmat il-ftehim tal-paċi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri investew 1.5 biljun euro biex jappoġġaw il-paċi fil-Kolombja. Il-poplu tal-Kolombja qed juri kuraġġ kbir u perseveranza biex jippruvaw jilħqu il-medjazzjoni li tista tassigura li timbena demokrazija paċifika. In-nies jemnu fihom u l-Ewropa temmen fil-Kolombja. Aħna ħankomplu eh, nappoġġaw daw kollha l qegħdin jibnu l-paċi fil-Kolombja. Grazzi. Vielen Dank, Frau Ministerin Tupurainen. Grazzi ħafna, Ministru Tupurainen. Fid-dibattitu, is-Sinjura Grazzi, Sur President, eh, Ministru. Il-vizjoni fuq il-Kolombja trid tibqa' fuq medda twila ta' żmien, il-triqija twila b'diffikultajiet u riski għalhekk hemm bżonn ta' din il-viżjoni dan l-orizzont ġbir fuq medda twila ta' żmien nixtieq nefasizza l-importanza tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam tal-inkorporazzjoni u żvilupp rurali u jiena kontenta wkoll li ġi imħabber minn naħa tal-rappreżentanta Olja programm ġdid biex inkomplu nejnu lil dawk li niżlu l-armi u għadhom edin iżommu din dan il-kompromess u dan l-impen minnaħa tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li nsaħħu l-miżuri biex niggarantixxu sigurtà lil mexxejja politiċi u soċjali li qed jiġu medda u immexxu qoddim qoddim il-ġustizzja nwaslhom qoddim il-ġustizzja daw kollha li jiksru liġi. Il-Kolombja għandha bżonn l-appoġġ kollu tagħna. Din hija sitwazzjoni din huwa pajjiż importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u allejat importanti immens għal ġlieda kontra tibdil fil-klima u kif ukoll protezzjoni addizzjonali tal-ambjent. Il-Kunsil ta' Sigurtà kif ukoll rappreżentanta Olja iffirmaw Ministera Żbal ukoll eh, l-implementazzjoni tal-ftehim avanza minkejja d diffikultajiet kollha dan il-ftehim timxi l-qoddim. Jina nixtieq nirkonoxxi b'mod pubbliku l-isforzi l-kbir li qed jagħmel il-President mal-Gvern tiegħu il-Kolombja tista' il-serra u ħadd kompli serra fuq l-impenn kollu tagħna. Biex nagħlaq, Sinjuri tal-Kunsill, nixtieq nixdilkom l-attenzjoni fuq kwistjoni importanti li għandha x'taqsam ma' rappreżentanta Olja li mhix qiegħda hawn illum. Il-bira fil-Venezuela eh, inala il-diskors ma' Norveġa U għant għalli jekk ikun hemm bżonn ikun hemm sanzjonijiet. Issa il-mument li neħdu din id-deċiżjoni, il-mument li nżidu l-azzjonijiet kontra dan ir-reġim korrott li qed jikser mingħajr ma jieqaf id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Thank you, Mrs. Del Castillo Vera. Grazie ħafna fisem il- L-SND l-Onorevoli Lopez. Grazzi ħafna, Sur President, naħseb li tajjeb li l-lum qed niltaqgħu fil-Parlament Ewropew biex infakru nenfasizzaw l-appoġġ sħiħ tagħna għal proċess ta' paċi qegħdin nagħmlu dan hekk kif qed nibdew il-leġislatura, irridu nagħmluha issa meta il-rappreżentanta eh, Olja Eda fil-Kolombja u qed nagħmluh issa meta qed naraw bitħassib affarijiet li qegħdin jiġru fil-Kolomba, diffikultajiet ta' applikazzjoni tal-ftehim tal-paċi, kif ukoll passi lura li hemm min irid jagħti jridu jmorru lura l-vjolenza. Irridu impoġġu dawl fuq id-diffikultajiet obbligu ta' proċess komplikat ħafna li aħna nirrikonoxxu. Hemm bżonn li nagħtu sigurtà lil mexxejja soċjali fil-pajjiż, il-bżonn ta' appoġġ baġitarju, il-bżonn li nagħtu lura ċertu artijiet kif ukoll ikonna l-ġustizzja tranzizzjonali rridu napplikaw il-ftejm ta' paċi u għalhekk il-gvern ta' Kolombja għandu l-appoġġ tagħna. Irridu nieħdu passi il qudiem u rridu niftakru li dan il din it-triq li hija twila u komplikata imma ma nistawx immorru lura. Grazzi. Thank you, Mr. Lopez. On behalf of the Renew. Grazzi ħafna sa fisem il-Grupp Renew il-Onorevoli Bilbao Bilbao Barrandika. Grazzi, Sur President li morru lura li parti zaħira mill-fark qed tmur lura għal eh, l-azzjonijiet ta' qabel fisser li rridu nirdupjaw l-isforzi li qegħdin nagħmlu fil-proċess ta' paċi mal-Kolombja minnaħa tal-Unjoni Ewropea minkejja d-diffikultajiet fl-implementazzjoni il- Kolombja taħdem sabiex kważi 14.000 ex ġelida qed imorru ura eh, għal ħajja normali tagħhom. U minkejja il-til hemm bżonn ta' pjanta protezzjoni li jrid jagħti eh, appoġġ il-miżura li sissa kienu mhux bizzejiet. Jirridu nħarsu koll ġitti tarnidem u il-ġurnalisti u għal l-awtoritajiet hemm bżonn ta' impenn sinċir biex nikorreġu problema li fil-fatt dependi fuqha e, il-kredibilità tal-atturi kollha. Il-Kolumbja tinsab aħjar palissa għaliex fid-diagnosi tal-problema qed naraw li hemm problema soċjali. pjanta bejn l-2018 u l-2022 qabel kien hemm ħafna problemi u dan qed jindirizza wieħed mill-ruq tal-konflitt, ġifieri il-faqar. 36% tal-superfiċ eh, tal-Kolombja għandu ħafna eh, foqra, kif ukoll 2.5 miljun vittma għal dawk li għandhom xaqsmu anka il-servizzi pubbliċi għalhekk hemm bżonn li nippromovu li jkun hemm ehm, aktar żvilupp. Is-sitwazzjoni hija komplikata. Hemm sitwazzjonijiet Eh, komplikati bħal l-eksodu tal-Venezolani li qegħdin jaħarbu minn reġim ta' Maduro. U din hija xi ħaġa li jitkellmu kontrija il-dissidenti tal-Fark għalhekk għandna bżonn ta' għajnuna umanitarja, għajnuna finanzjarja minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu xi ħaġa fuq l-iżvilupp rurali, fuq l-isħubijiet pubbliċi u privati, fuq l-iżvilupp Għalek, jekk aħna nużaw l-esperjenza tagħna, inkunu nistaw nikkumplementaw il-fond fiduċjarju bl-aħjar mod. Għalek, il-klim ta' appoġġ tal-Unjoni Ewropea irridu bidluha fil-fatti sabiex ikonna verament il-paċi fil-Kolombja. Grazzi. Thank you, uh, Mrs. Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, Sinjura Bilbao Barandika. Fissem il-grupp tal-ħodor u l-Alleanza l-Hilsa Ewropea L-Onorevoli Ribajgner. Grazzi, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja ħraxet f'dawn l-aħħar żmien. 155 difensur ta' dritti tal-nidem fl-2018 ġew maqtula u 25 fl-ewwel erba' xhur ta' din is-sena. Il-Kolombja huwa wkoll it-tieni pajjiż l-aktar perikolus fid-dinja għall-attivisti ambjentali u dan kollu fi klima ta' impunità u żieda tal dispjazzament intern. Għal dan kollu taħt il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea bħala partiċipant u eh, parti mill-proċess tal-pasi fil-Kolombja, il-Kummissjoni tista tikkonferma li ħazzom rappreżentant speċjali u il-Kummissjoni bliema frekwenza ħatkun tkun qed titlob id-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja. U mill-grupp eh, aħdar u tal-ħodor u l-NGL, aħna rridu li l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ għal mekkaniżmi tal-ġustizzja speċjali għal paċi kif ukoll l estensjoni tal-mandat tar-rappreżentanta Olja tal-ġusma tar-rappreżentant Olja tal-ġus Uda fuq il-drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja li ħaj jiskadi f'Ottubru. Aħna nħossu li hemm bżonn ta' aktar trasparenza fil-monitoraġġ tal-fondi eh, Ewropej fil-Kolombja li qegħdin hemm mm, biex jikkumplementaw jirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja. Grazzi. Thank you, Mrs. Ribajkina. On behalf of the... Grazie ħafna, issa fisem il-ICR l honorevoli Terċ għal minuta u nofs. Grazie ħafna ħna l-koll naqblu li l-Kolombja għanda bżon għajnuna urġenti, għanda bżon għajnuna mux biss għaliex parti mill-fark li kisru il-waqfin mill-ġlid u li huma protetti fil-Venezuela ħajpruvaw immorru lura għat terrorizmu miftuħ, imma ukoll għaliex hemm organizzazzjoni oħra terroristika li tinsab fil-Venezuela li jiddominaw e, li jellen li huma protetti hemmhekk u huma wkoll qegħdin jipparteċipaw fl-isfruttar e, ta' devastazzjoni ma' tribus indiġeni li qegħdin ukoll jaħarbu eh, mill-Kolombja, qegħdin jingħaqdu edin jinaqdu ma dan l-eksodu li qed imur lej il-Kolombja u joħloq ħafna ħafna problemi. Hemm aktar minn 1.4 miljun mill-Venezuela li marru jgħixu l-Kolombja. Em 4.3 miljun venezuelan edin jaharbu mill-reġim kriminali ta' Maduro u jiena naħseb li issa huwa l-mument li nappoġġaw il-Kolombja, nappoġġaw il-Gvern tal-Kolombja u rridu ehm, inħarku il-kriminali nsibuhom nresqhom lejn l-orti u naraw li dawn huma verament dawk li qegħdin eh, joħolqu destabilizzazzjoni fil-Kolombja li jinsabu eh, fil-Venezuela f'ħava u u anka f'Havana u il-ġimgħa li għaddiet is-Sinjura Mogherini marret emmek il-pressjoni fuq Havana u fuq Caracas huma importanti immens biex insolvu problema ta' destabilizzazzjoni tal-Kolombja. Grazzi. Mr. Touch, on behalf of the Conferral Group of the European United Left Nordic Green. Issa fisem il-Gwe NGL l-Onorevoli Pineda għal-minuta. Grazie, Sur President. Signora Mogherini għada kif ġiet lura mill-Kolombja il-multinazzjonali edin ikomplu jiddispjazzaw jaqalaw il-popolazzjoni rurali eh, biex jappoġġaw grupp narkomilitari il-situazzjoni ġiet paralizzata, il-mexxejja ta' ċertu programmi qegħdin jiġu maqtula. Il-programm ta' paċi mhux qed jiġi implementat, imma li ħaġa importanti li il-sistema ta' ġurisdizzjoni speċjali għal paċi qed iwaqfuha iktar minn 150 individwu ġew maqtul u tlet aktar minn 30 kandidat ġi maqtul ukoll. L-unika garanzija biex ma jirġax jiġi repetut il-konflitt huwa l-implementazzjoni effettiva tal-ftejmiet. L-Unjoni Ewropea trid titlob lill gvern ta' Kolombja li iwetta eh, kwalunkwe Irriti wetta il-miżuri kollha li huma inklużi. Grazzi. Now for non-attached. Issa, eh, rappresentant mhux alleat l-Onorevoli Rowland tal-Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jien għandi interess personali brabta mal-Kolombja għaliex it-tielet tifel tiegħi għandu ehm, parrinu Kolombjan Kisba oħra li saret tliet snin ilu hija l-President Santos li iffirma il-ftejim tal-paċi mal-grupp tal-Milizja ċellugija eh, Fark. Din hija xi ħaġa li ħadet verament tmexxija u kuraġġ biex waslet lil Fark qudiem il-proċess politiku tagħhom 10 siġijiet fil-Kongress. Issa naraw li hemm ċertu elementi tal-Fark li qegħdin jieħdu pass lura u dan mejjuna fit-tag meduro minn Venezuela kif ukoll il-majnarko eh, trafikanti. Iġbiri, hemm riskju reali li ħammorru lura għal situazzjoni tal-passat, għalhekk il-President hemm bżonn li ma jċedix eh, għal din it-teddida ta' violenza ġdida minnaħa tal-fark. Ħaġa waħda jiena ċert minna, eh, l-Unjoni Ewropea mandu lebda dritt morali jew obbligu ta' trattat li ndaħal fil-kwistjonijiet tal-Kolombja dan huwa stat indipendenti u il-missjoni eh, tal-Unjoni Ewropea la hija mixtieqa laqqas hija meħtieġa. Grazzi. Thank you, Mr. Now, one minute, Grazzi, issa minuta u nofs l-onorevoli Mian Mon. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nibda billi najt li il-vjaċ ta' rappresentanta Olja fil bogota il-ġimgħa li għaddiet naħseb li kienet utli ħafna l-Unjoni Ewropea trid tkompli turi s-solidarjetà tagħha mod ċar f'dawn il-mumenti diffiċli għal Kolombja diffiċli minħabba li qegħdin rib ħafna tal-Venezuela fejn aktar minn 4 miljun persuna ħarbet mir reġim ta' Maduro. Il-Kolombja għandhom l-ikbar numru ta' rifuġati kważi miljun u nofs. U din il-pressjoni migratorja ħadd kompli tissaħħaħ minħabba il-fatt li ċ-Ċile, Peru u Ekwador għamlu sistema ta' viżi riċentement. E, il mobilizzazzjoni tal ajnuna e, il-ġdida tal-Unjoni Ewropea imma e, dawn huma biss 30 miljun euro li huma maħsuba biex jidentifikaw refuġati u jgħatu l ajnuna meħtieġa biex dawn jiġu identifikati. Palissa għandna bżonn qed nitkellem fuq il-Kolombja, ġifri hemm lajnuna minna tal-Istati Uniti li hija iżjed minn dik tal-Unjoni Ewropea. U reċentement ċertu inċentivi mm, perikoluża perikolużi, speċjalment meta l-proċess ta' paċi qed jimxi l-qudiem qed jasal għal riżultati tajbin u importanti. U hemm mit elf persuna li qed terġa' tiġi amalgamata fis-soċjetà u anka Timoċenko il mexej tal-Fark rċieva unuri u qal li il-proċess ta' paċi mhux reversibbli. Għalhekk kemm l-Unjoni Ewropea u l-kumplament tal-komunità u ħana laqgħu rridu nkomplu nappoġġaw il-Kolombja quddiem eh, l-isfidi kollha li qed jiffaċċa dan huwa pajjiż ħabib tagħna u għalhekk irridu nkomplu nsaħħu ir-rabtiet li għandna bejnietna. Thank you. One minute, Mrs. Arena. Merci. Grazie. L-Unjoni Ewropea u l kolumbja impenjaw ruhom li jibdew dialogu politiku favur dritti ta' bnedem u l-paċi kien hemm xi titjib bħal pereżempju s-sitwazzjoni tal- minn meta ferma il-ftejim ħafna mexxejja inqatlu mill-paramilitari fost dan in-nies 8% eh, ġew imresqa quddiem il-qorti fil-Kolombja fl-2016 fond fiduċarju inħoloq flimkien mal-Unjoni Ewropea bl-ewwel mistoqsija fost il-proġetti eh, li ġew iffinanzjati, il-Kummissjoni tista' tgħidilna li huma dawk indirizzati b'mod partikolari għall protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, it-tieni net il-ftehim kummerċjali mal-Kolombja li kien jipprovdi għal ftehim għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-evalwazzjoni tagħha fejn qegħdin f'din l-evalwazzjoni. Grazzi. Thank you. One minute, Mrs. Karanzova. Dziękuję, panie przewodniczący. The 2016 il ftehim tal-2016 ta' paċi, però fraġli fil-Kolombja u lissa iktar eh, hija taħt teddida. Ħafna mill- mexxejja tal-farc ikkundanaw dan ir-ritorn lejn il-gwerra però xorta rridu nifhmu x'inhuma r-riski il-venezwela wkoll hija raġuni għal fraġilità fil-kolombja mhux għax biss qed tinħoloq pressjoni bil-1 bil 4 miljun migrant li qasmu l-frontiera imma anke xtat post fejn jistgħu jmorru dawn il-ġellieda. L-Unjoni Ewropea issa trid tappoġġja s-soluzzjoni paċifika fil-Kolombja. Il-Gvern tal-Kolombja għandu bżonn l-appoġġ issa iktar minn qatt qabel biex jkompli jimplementa l-ftehim ta' paċi u hemm bżonn li aħna b'mod attiv inkomplu ngħinu biex insibu soluzzjoni għall kriżi tal-Venezwela għaliex qiegħda taffettwa r reġjun kollu. Grazzi ħafna għal minuta Urban Crespo. Grazzi Presidente. Grazzi President, aħna qed niċċelebraw il-ftejm tal-paċi fil-Kolombja. Illum qed jiddispiċuna li qed kompli il-vjolenza. F'dawn it-tliet snin aktar minn 500 persuna eh, bat eh, għaddew minn violenza u kien hemm ħafna eh, dirigenti politiċi li ġew maqtula jiddispjaċina li xi membri tal-fark tliet snin wara qegħdin jerġgħu jerfaw l-armi. Aħna wkoll iżda dispjaċina li m'hemmx rieda min-naħa tal-gvern biex jimplementaw il-proċess tal-paċi. Fil-fat anka zdidu il-denunċi tal-rabtiet mal-militar u mal-gvern. Ir-riforma tal-żona rurali għada imwaħla l-Unjoni Ewropea tagħti miljuni biex tappoġġa l-implementazzjoni ta' ftejim li mhux qed isiru. Fejnhom ir-riżultati? X'sar pereżempju biex nizarmaw il-gruppi paramilitari? L-impenn Tana għal paċi hija li hemm bżonn li ntemmu il-vjolenza politika. In naraw li ikunem hemm ftehim u kif ukoll neħu il-rabtiet li jennel minar dawn il-garanziji mhux ħajkun hemm paċi. Grazzi. Mr. Bull, one minute. Thank you, President. Grazie ħafna l-Onorevoli Bull. Il-Kolombia ilha fi stat ta' kunflitt minn qabel is-seklu 19 u tinvolvi numru ta' partijiet differenti. Il-ftehim ta' paċi tal-2016 għalhekk huwa xi ħaġa li ħadna pjaċir biha il-fark eh, waqaf mill-attività militari u sar eh, partit politiku leġittimu Però issa nħolqu wkoll gruppi militari oħrajn illi lesti illi jużaw il-sitwazzjoni li hemm anke marbuta mal-kokaina. Kull sena qed tiżdied il-produzzjoni tal-kokaina b-31 fil-mija u dan qiegħed joħloq ħafna kapital għal dawn il-gruppi biex jippruvaw jużaw anke l-pożizzjoni tagħhom joħolqu iktar kunflitt f'dan ir-reġjun. Għalhekk dan il-ftehim ta' paċi ma wassalx paċi, sempliċement neħħa grupp u ħoloq oħrajn. Bħala tabib jiena naf li l-industrija tal-kokaina għandha impatt fuq il-ħajja tan-nies mhux fil-Kolombja u fl-Amerika t'isfel, manka hawnhekk fl-Ewropa għalhekk iridu nsibu soluzzjonijiet permanenti nħarsu lejn il-politika tad-droga sabiex innaqsu dan it-tkabbir kbir. Grazzi ħafna. Minuta u nofs. Lopez Gil. L-Unjoni Ewropea għandha tinvolvi ruħa quddiem it-teddida tal ġlida armati mid-deċiżjoni tal-gwerilla tal-fark il-proċess tal-paċi li kien fil- Eh, fil-qalba tal ftajin bejn l-Unjoni Ewropea u dan u l-Kolombja irrit kompli reġim dittatorjal irrit jirrispetta dak il-liftijam li se jagħmel ma' dawn in-nies din id-dittatura fissret li iktar minn 4 miljon persuna mill-Venezuela rridu jitilqu mill pajjiżhom u żewġ miljuni minnhom diġà qegħdin jgħixu fil-Kolombja dan il-pajjiż eh, eh, eh, qed jilqa' lil dawn in-nies joffrilhom dak kollu li għandhom bżonn. U għal din ir-raġuni li l-offerta li għamlet is-Sinjura Mogherini l-ħames li għadda biex jgħinu jagħtu iktar għajnuna ekonomika programmi li jistgħu jgħinu iktar li dawn l-immigranti u jsaħħu l-proċess ta' paċi permezz tal-integrazzjoni tal lex ġellieda l-Unjoni Ewropea trid minn issa tibda tapplika l-sanzjonijiet għal dawk li jiksru id-drittijiet tal-bniedem fil-Venezuela li qegħdin joħolqu iktar nuqqas ta' stabilità fir-reġjuni. Sinjuri Mogherini qalet illek jekk ma jkunx hemm żviluppi konkreti wara negozjati l-Unjoni Ewropea se tagħmel dak li qalet li se tagħmel. il-nis tal-Venezuela jridu jiqfu darba dejjem ibatu minħabba dak li qed jimponi fuqhom is-Sur Maduro. Apologize uh, for using the hammer um, way too early. One minute, Mrs. Kinichi. Għal minuta, Signora Kinichi. Grazzi ħafna, President. Sur Ministru, dan il-Parlament appoġġa bisħieħ il-proċess tal-paċi li imbeda wara 20 ta' snin ta' gwerra ċivili fil-Kolombja biex ikun hemm fil-pajjiż rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Imma l-aħbarijiet li qed jaslunna ma jseħħunniex moħħna wara li waqfet ftit il-vjolenza e, issa qed ikun hemm attakki, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, diskriminazzjoni, vjolenza kontra n-nisa u s-sena li għaddiet biss fil-2018 kienu madwar 350 eh, tifel u tifla illi mietu bil-ġuħ jew inkella minn mart ma li ma, ma kienx jista' jiġi kurat bħala l-Unjoni Ewropea għalhekk aħna għandna nużaw ir rizorsi kollha u l-istrumenti kollha li għandna dispożizzjoni u anke l-ftejimiet biex niddefendu l-paċi fil-Kolombja, niggarantixxu r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, sigurtà, ġustizzja, ġustizzja soċjali u biex nagħtu futur aħjar li tfal kollha f'dan il-pajjiż. Thank you. One minute. Grazzi al minuta. Bausa Diaz. Grazie ħafna, Sur President aħna l-koll naqblu li il-priorità għanda tkun il-sigurtà u l benestri tal-poplu eh, kolombjan li huma ħutna. Irridu nżommu f'moħħna u koll il-ħaġa li forsi ħallejna l warajna, ġifiri il-memorja li garantixxu il-paċi fil-Kolombja m'għandix tkun skuża fl-ebda każ, la biex terġa' tikteb l-istorja u lanqas biex tnadda fil-terroristi mill-azzjonijiet tagħhom. Il-firma tal-ftejimiet tal-paċi sfortunatament ma waslux eh, ma temmewx il-tbatija eh, li kienem, eh, specialment ta' persuni li eħxu emmek u eħxu dawn l-attentati li kienem li huma vittmi ta' terrorizmu għalhekk jiena nixtieq nitlob lilkom u lis-Sinjura Magarin b'mod eh, personali li din mhijiex dan mhux konflitt bejn ehm, żewġ naħat, dan il-konflitt bħala bażi irrid ikun ir-rinunzja u l-assassini irridu eh, irrendu ruhom dim eh, l-azzjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Għal minuta, Signora Pereira. Obrigada. Eh, Grazzi ħafna, President. Is-sitwazzjoni ta' dan il-ftehim ta' paċi li mhux qed jiġi implementat u qed wassal għal persekuzzjoni qed naraw ukoll numru ta' til ta' nies li kienu parti mill-fark jew inkella li kienu eh, mdaħlin fil-politika dawn huma żviluppi drammatiċi l-ftehim ta' paċi ma ġiex implementat mill-gvern b'mod eh, partikolari fejn għandu x'jaqsam il-tneħħija ta' gruppi paramilitari u anke li titneħħa l-immunità tagħhom. Dan wassal għal sitwazzjoni politika fil-Kolombja biex kompli tmur il-baħar il-ftehim li ġie ffirmat fl-2016 irid jiġi implementat bis-sħiħ dan ifisser illi l-vjolenza u l-oppressjoni għandhom jiġu fit-tmiem issa wasal il-ħin biex l-aspirazzjonijiet leġittimi tan-nies tal-kolombja jiġu mogħdija u biex anke verament fl-aħħar ikun hemm il-paċi grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur van dalen grazzi ħafna sur president relazzjonijiet pubbliċi politiċi fil-venezwela tfisser illi hemm dittatorjat u qed jipprova jesporta l-mudell tiegħu f'pajjiżi oħrajn bħal pereżempju l-kolombja hemm dan il-ftehim ta' paċi mar-ribelli tal fark però numru ta' mexxejja tal fark issa marru l-venezwela u qegħdin jużaw is-sitwazzjoni għal vantaġġ tagħhom l-industrija tad tal-drogi qed timxi l quddiem għaliex il-fark jaqlaq il-flus mill-kummerċ marbut mad-droga. Il-persuna li huwa responsabbli li jimplementa eh, dan il-ftejm ta' paċi ma mhux biżżejjed u min jaħdem fl-agrikoltura fil-Kolombja qed ikompli jaqa' lura għalhekk importanti li b'mod strateġiku niżguraw illi aħna inżommu dan il-bilanċ u anzi nappoġġaw dan din is-sitwazzjoni prekarja li hemm fl-Amerika ta' isfel u f'dan ir-reġjun Idu naħsbu fil-miljuni ta' nies illi jihdu droga u anka nies illi qegħdin hawnhekk fl-Ewropa, hawnhekk dan kollu jorbot ukoll mal-paċi li hemm li mem xansi fil-Kolombja. Issa minuta Sinjora Santos. Grazzi, Sur President. 260 persuna mietu, eluf sparixxew u miljuni ta' nies ġew spostati wara snin ta' kunflitt fil-Kolombja. Kien hemm ukoll dan il-ftehim ta' paċi li aħna kontribwejna għalih ukoll ma nistgħux nimxu lura, issa ma nistgħux nimxu lura bħal granx. U dan kollu huwa ta' tħassib għalina għaliex jista' joħloq nuqqas ta' stabilità fil-pajjiż u anke fir-reġjun kollu. Il-ftehim ta' paċi mhuwiex it-tmiem tal-proċess imma il-bidu ta' impenn kollettiv fejn kulħadd irid jipprova jiġbed l-istess ħabel biex anke minn kien forsi ġellit qabel jista' jista' jiġi integrat fis-soċjetà u niggarantixxu li jkun hemm anka rispett tad drittijiet tal-bniedem għall ġustizzja u anke illi ikun hemm enfasi fuq is-sigurtà. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn illi tkompli tappoġġja it-twettiq tal-ftehim ta' paċi dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu naraw progress u li verament niżguraw li jkun hemm paċi. Grazzi ħafna sal-minuta. Is-Sur Sanchez Amor. Grazzi, Sur President, aħna t-naraw, t-niċċelebraw b'sodisfazzjon il-firmar tal-ftejn ta' paċi. Mhux biss kien hemm ċertu miżuri, imma ma twettqux il miżuri missa qed nieħdu pass lura il-parti tal-fark li ddeċiedi li tmur lura. Element. Ovvjament irridu nkomplu nappoġġaw il-kollegi kollha li qalu li eh, l-Unjoni Ewropea fuq dan il-proċess, imma wkoll għandna bżonn ir-rieda politika tal-pajjiż. Din ir-rieda politika ma tistax eh, taħdilha posta sempliċement il-finanzi l-importanza tal-istabilità tal-Kolombja iva fir-reġjun speċjalment għaliex nispiċċaw qed nitkellmu fuq il-Kolombja fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw nitkellmu fuq il-Venezuela hemm bżonn li nsaħħu l-pożizzjoni tal-Kolombja għaliex qed jiġru affarijiet li kienux maħsuba fil-programm ta' ħidma tagħna hemmhekk u għalhekk biex nibdew hemm bżonn li nsemmu eh, naħtru persuna ġdida biex nirrappreżentaw lilna f'dan il-proċess ta' paċi. U jiena naħseb li dawn it-tip ta' fatti huwa ta' fl-interess tagħna nagħmlu hekk. Grazzi. Thank you. One minute. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kertin Darling għal minuta. Grazzi President. Il-ftejm ta' paċi tal-2016 ħoloq ċerta tama għan-nies tal-Kolombja, però xorta għatem il-vjolenza l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem dawk li huma fi trade unions xorta għatlu eh, u min jagħmel dawn ir-reati ma jġrilu xejn l-implementazzjoni ta' dan il-ftejm ta' paċi wkoll qiegħda f'periklu aħna għandna rwol u dan ir-rwol irridu nwettquh, irridu nappoġġjaw il-proċess ta' paċi u anke l mandat tal-rappreżentant tal-ġnus Magħquda. Għandna wkoll ċerta seta minħabba l-ftehim ta' kummerċieles li għandna mal-Kolombja u rridu anke niżguraw li jkollna appoġġ għal ġustizzja tranzizzjonali u favur ir-rekonċiljazzjoni. Mingħajr jekk ma jkunx hemm iktar eh, kooperazzjoni internazzjonali ma jistax ikun hemm paċi fil-Kolombja rridu nużaw l-odda kollha illi għandna dan il-ftehim ta' paċi huwa importanti wis. Thank you now. Catch the eye. Issa nistgħu ngħaddu għal Catch the Eye minuta kull wieħed. Garcia de Blanco. Muchas gracias. Grazie ftehim tal-paċi huwa proprju dan ftehim tal-paċi, ftehim bejn eh, eh, żewġ gruppi u uh, issa qed naraw illi eh, issa qed hija imma fil-fatt irridu irrid ikun rispettat il-kontenut ta' dan il-ftejjim. Ma kienet ħaġa faċli dan huwa pajjiż bi storja twila ta' violenza, ta' diffikultajiet u mhux se jkun faċli laqas fil-futur anke jekk ikun irrida politika illi fl-aħħar jintlaħaq ftejjim. Xi ħadd qal hawnhekk illi dan il-ftejjim ta' paċi kien il-puntat tluq mhux eh, mux ma kon ma kienu waslu mkien imma l-Komissjoni u rappresentantu li li mess irridu jizguraw u jaraw illi eh, hemm din is-sitwazzjoni umanitarja hemm il-rifuġġati nis li qed jitilqu mill-Venezuela u jispiċċaw fil-Kolombja biex jilaħħaq ma dawn l-affarijiet kollha l-Kolombja għandu bżonn għajnuna umanitarja biex jgħinhom għaliex dawn in-nies kollha li qegħdin jaqsmu l-frontiera ma nafux meta se jieqaf hemm bżonn li nkunu eżiġenti ħafna f'dan il-fondi addizzjonali li se nagħtu mal-għajnuna li qegħdin komplunatu għal volontà kollha li għandna biex ikun hemm dan proċess ta' paċi. Imma l-istabilità tar-reġjun kollu u anki l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea u l-kredibilità tagħha huma qegħdin hawnhekk ikunu medda. Mrs. Grazzi. Kellem għal-imis għal-minuta. Grazzi ħafna.